President Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew illi inti tmur iżżur is-Sinistru Timoshenko. Grazzi. Vielen Grazzi tassew. Naddu issa sqarijiet mill-Konsillu l-Komissjoni fuq il-programm tal- Presidenza Daniza nixtieq fil-fatt hawnhekk nilqa' pjaċir kbir ex kollega u membru ta' din is-sala il-Prim Ministru Toning Schmidt. Nilqawk hawnhekk fostna biħġarna. Mela s sana dilek il-kelma biex inti tispjega il-programm. Prim Ministru jekk jogħġbok. Mr. President. Sur President.